testi fis-sajf tal-2009. Il-Kummissarju Dimas, ek joġbu. Grazie ħafna, Signora President. Meta nitkellem lil parlament Ewropew l-ewwel net nixtieq insemmi is-simpatija tiegħi kollha għal dawk li sofrow n-nirin fil-foresti da' sajf il-komunità ħadet sem importanti u mil viċin ħafna f'ħafna minn dawn n nirin fil-Stati Membri tagħna u l-ajruplani kellhom ruol importanti ħafna biex jipprovdu l-appoġġ tagħhom għal dawk il-pajjiżi li kellhom dawn il nirin fil-foresti u nishti mod speċjali nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal Eh, permetta il-finanzjar ta' dan il program U kol dan il program huwa parti zaħira imma parti tal-implementar tal-azzjoniet kollha illi eh, kena fil-bidu eh, michel Barnier u nixtieq u kol fuq dan u għal dan il-programm il-mekkanizmu għal protezzjoni ċivili li tipprovdi l-appoġġ għal dawk il-pajjiżi li għandhom dizastri naturali. U Franza, Spanja, l-Italja u għankol pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea setaw jipprovdu l-aeroplani biex iġildu dawn il rin l-Italja, l-Portugal u pajjiżi oħra. U għall-ewwel darba fil-fatt għandna żewġ aeroplani tal-komunità illi qed joperaw flimkien mal eh, aeroplani kontra n-nirien tal-Greċja, tal-Italja u tal-Spanja u dan importanti biex nizviluppaw eh, forza kontra n-nirien Ewropea. Bin-nirien li ġraw fi żmien reċenti Kenna sejħa mill-ġurnalisti u mill-esperti biex ikun hemm sforz Ewropew koordinat biex nitrattaw din il-problema u biex nistaw naġixxu b'mod immedjat u effettiv meta il-forzi nazzjonali ma jistawx jaslu. <clears throat> Għalhekk jeħtiex nagħmlu sforzi f'din id-direzzjoni biex ikonna forza indipendenti biex jiġġieldu kontra n nirin fil-foresti u kif ngħidilkom l-appoċ li inataħat li nata mill-Parlament Ewropew kien vitali biex niprovdu il-finanzi għal dawn l-aeroplani u mill-ewwel ta' Ġunju sa 30 ta' Settembru <coughs> taħt l-auspiċi tal-Kummissjoni Ewropea l-aeroplani kontra n-nirin intużaw biex jitrattaw dawn il-problemi f'pajjiżi differenti politikix prostaxiex Ewropej. U f'każijiet partikolari konna qed inħadmu dan il-mekkaniżmu għal protezzjoni ċivili. għal Portugal, għal Greċja u għal Italja f'dawn il-każijiet <clears throat> u pajjiżi oħra wkoll ħadu sem bl-aeroplani kontra il-nirien fil-foresti illi kienu qed jaħdmu bil-bandiera Ewropea pjuttost milli minn pajjiż individwali tal-Unjoni Ewropea. U dana iservi biex nimlew il-vojt li kien hemm għal kapaċitajiet <coughs> tal-forzi nazzjonali biex jitrattaw. Għalhekk kif kontet ngħid fil-Portugal, fil-naħat isfel ta' Franza, fl-Italja, fil-Greċja, fil-Reġjun tal-Attika, specialment f'dan l-ħar post kellhom nirin kbar ħafna u għalhekk il xogħol kien meħtieġ u sar tajf ħafna. Għalhekk kollegi, sinjuri, fu l-urġenza ta' situazzjoni li nitattaw dawn id-disastri fuq livell Ewropew u nisperaw illi dan il-programm se wassal għall-isforzi futuri għall-interventi ta' malajr għal ġlieda kontra il niri fil-foresti u kull dizastru naturali jħor li jistaw jistaw. u f'dak li għandu x'jaqsam, specialment mal-kwistjoni ta' servizzi għal foresti l-isforzi u l-involviment f'dan il-qasam il-Kummissjoni tixtieq tkun attiva billi tagħti iktar protezzjoni ċivili. Jeħtieġ li l-Forza Ewropea titratta dawn il-kwistjonijiet. U ukoll l-awtoritajiet nazzjonali qed jarfu l-ħtieġa ta' dan biex bekk ikonna l-investiment neċessarju f'dan il-qasam ħalli nkunu nistaw dejjem nevitaw dawn il-nirin il fil-foresti u kol kull tip ta' nizastru naturali. Hemm ċerti problemi eh, prattiċi f'dak li għandu ċansa ma' dan, il-koordinatment speċjalment huwa diffiċli biex niġġieldu in-nirien u jeħtiex naraw li ma prioritajiet se napplikaw fil-futur u kif l-unitajiet kontra n-nirien jistaw ikunu koordinati per eżempju fil-Portugal u fil-Greċja specialment u dana kollu se jiddaħħal frapport illi se jindbat mill-Kummissjoni l kunsil u l-Parlament Ewropew f'dak li għandu xaqsam ma dal-program pilota li sar dan is-sajf. Il-Kunsil u kol u l-Parlament Ewropew u l l Ronen jetiċ jaħdmu l kol fl-imkien dwar dan il-punt biex nizvoluppaw dan il-mekkanizmu tant meħtieġ u l-Istati membri u kol naturalment mandomx ikunu imwarba f'dan il-qasam u importanti ħafna li huma wkoll jagħmlu aktar sforz biex nevitaw dawn in-nirien. Jekk nistgħu nmorru lura għal wieħed l-ewwel sena meta kellna dit tip ta' operazzjoni fuq livell fuq skala minuri ħafna, imma mbagħad fl-2005 dawna żdiedu ħafna ħames darbit aktar kem ġewwa l-Unjoni Ewropea u kol barra u lilin mixtut tal-Unjoni Ewropea. 50% fl-Unjoni Ewropea u 50% barra. U kien hemm koordinazzjoni akbar f'dan il-qasam. Għalhekk permezz tal-mekkanizmu tal-protezzjoni ċivili nistgħu niżviluppawha aktar u nifmu kemm hu importanti li nintervjenu kemm jista' jkun malajr u b'mod koordinat kif rajna fit-tsunami u fil-Katrina, per eżempju, u jidir li illi qed nitkellmu dwar l-ewwel darba fejn nies imorru fuq is-sit ta' diżastru imma meta taqraw ir-rapport kunu tistgħu taraw sa fejn nistgħu nagħmlu progress fuq dan dak li għandu xansam mal protezzjoni ċivili u għal protezzjoni ta' ċittadini Ewropej u wkoll biex niddefendu l-ambjent. Grazzi. Willkommen jetzt zu den Reden. Ringrazzja ħafna sur Kommissarju Dimas. Issa nisimgħu lill gruppi għandna l-ewwel intervent minant sur sur Skikalakaki sal-EPP. Grazzi ħafna, signora President. Eżis kollegi, in-nofsinhar ta' l-Ewropa ta' kull sena erdu xi mit elf ettari ta' foresti. Naraw irda sistematika u minn kif juru l-affarijiet fil-ġejjini l-affarijiet se jmorru għallar ġiri f'xi 40 sena oħra nkunu nkun namlu x'namlu anki mħabba l-GHGs greenhouse gases naraw l situazzjoni tal-klima se tmur għallar speċjalment f'nofsinhar tal-Ewropa u sani nirrealizzaw kemmu sensittiv l-ambjent tagħna u kemm se tkun ta' kalibru għoli, se jkun ta' kalibru għoli deteriorazzjoni. Ir-riski se jkunu ħafna qar. Ovvjament, eh, sta għall-istati membri li jaraw kif isibu kaptu ta' din il-problema u l-istati membri jafu kif l-om dawn id-drink ta' kull sena, imma meta t nitkellmu fuq situazzjoniet partikolarment diffiċli huwa importanti ħafna li jkun hemm iktar solidarjetà għalhekk għannom tal-grupp TI tal-PP ngħidu li nixtiequ naħdmu fuq dawn il-punti li ġejjin l-ewwel net kemm huwa importanti li jkun mekanizmu mekanizmu livell ta' komunità għal dak li ngħidu li hija l-intervent immedjat. Sur Dima anki l-Kummissarju Barnier diġà tkellmu fuq dan. Hemm bżonn li jkun hemm ukoll fondi għal solidarità fuq livell Ewropew, il-flus li flejes li jintefqu kif suppost biex niġġieldu din il-problema jkun hemm iktar solidarità, iktar integrazzjoni fix-xogħol li nkun qed isir biex wieħed intervjeni ta' malaj xkun hemm ukoll politika Ewropea sabiex nidġildu disastri naturali dan japplika għal pajjiżi u ċittadini li jintlaqtu fil-ħamil ħaj minn dawn il-problemi. Mżon li l-Parlament Ewropew jagħmel riżoluzzjoni għax din hija problema taħraq għal l-Ewropa ta' nofsinhar. Nirringrazzjak ħafna issa il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi is-Sinjura Podimata. Nirringrazzjak, Sinjura. Sur Komissarju, Sur Rajna, dis-sena għal darbohra li kienem da din l-istorja tal-nirjene u kull darba fil-ħarifa niddiskutu dan is-suġġett f'dan il-parlament. Naraw kif forsi nistaw inserħu moħxi in-nies nafu li kienem ħafna ettari ta' art li nqerdet fl-Spanja, f'Portugal, fi Franza u fl-Italja. Naħseb hemm ħaġa li hija ċara. Sur Kummissarju, mhux qed nitkellmu biss fuq ix-xara, hemm bżonn nittalmu minn dak li ġara. Qed ilna nitkellmu fuq mekkaniżmu għall protezzjoni ċivili fuq livell Ewropew ilna nitkellmu fuq strument bħal dan. Imma isna dejjem nraqaw il-pannu bil-qaraħmar hawnhekk u ma nagħmlu xejn siewi qatt ma nieħdu miżuri li preventivi li jistgħu jevitaw il-problema. M'għandniex liġijiet anki għal dik li hija l-forestation għal eh, il-foresti li jinqerdu hemm bżonn li jkollna wkoll il-fondi Ewropej biex inkunu nistgħu niġġieldu l-problema ir-rida għandha tkun hemm ir-rida għal fond ta' solidarjetà. Hemm bżonn inneħħu il-burokrazija dak kollu li qed ixekkel dan ix-xogħol li għandu jsir għalhekk sur kummissarju naħseb inti ta' fiktar tajjeb minna li issa qegħdin niffaċċjaw ġenerazzjoni ġdida ta' dawn in-nirien tal-foresti li huma iktar b'saħħithom li qed jaffettwaw il-foresti tal-Mediterran u l-pajjiżi tal-Ewropa tal-nofsinhar. Hemm bżonn nerġgħu naħsbu mod aħjar eh, il-foresti u kif qegħdin jinqardu. E, irridu naraw kif nevitaw dawn in-tip ta' nirien. Dan kollu fl-isfond ta' kif ovvjament nkun qed se niġildu l problema globali tal-tibdil tal-klima. Grazzi ħafna. Issa għal grupp tal-Aldi, is-Sinjura Bilbao. Grazzi ħafna, grazzi l kommissarju għal spiegazzjoni tagħna fil-fatt jeħtieġ li jkun hemm politika komunitarja għal dak li għandu xaqsa biex nevittaw l-ewwel net il-nirien fil-foresti u rajna illi dana ġara fis-sajf kollu u najdu kol illi xtaqt nibda nitkellem billi nfakkar l-erba uh, firemen u dawk li mietu fl-Lulju fil-Norta ta' San Juan f'Taragona. Jettieċ illi inevitaw kemm jista' jkun imma wkoll politika ta' koordinament. Ma nix ninsew illi ħafna minnirin li jibdew jkollhom ċertu intenzjonijiet spekulattivi ta' urbanistika dan huwa sospett ta' ħafna nies u għalhekk jeħtieġ li fuq livell Ewropew naħdmu fuq dwar is-sigurtà biex ninvestigaw u nistgħu naraw eh, dak li għandu x'aqsam f'dak li huwa delitti kontra l-ekoloġija. U jeħtieġ ukoll nanalizzaw il-possibilità biex ikun hemm eh, ordni Ewropea dwar dan biex ikonna il-rizorsi eh, neċessari biex ikonna mekanizmi ta' innovazzjoni li staw jipermettu u kol inkunu nafu kiz il riħat il-temperaturi u bekk nistaw niproteġu il-kulħat il-persuni fl-ewwel net. Grazie ħafna. Herzlichen Dank. Ringrazzjar. Issa għal grupp tal-ħodor, Issur Tremopoulos. Grazzi ħafna, Signora President. Jina naħseb li u interessanti wieħed joqgħod jisma l-Grigi li qed jitkellmu fuq dan is-suġġett għalkemm qed jolqot iktar pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa. Kif nafu dawn in-nirien jaqirdu eh, partijiet kbar ta' l-art naqsu biodiversità, anki l-izvilupp reġjonali ikun imxekkel. Kif rajna dan l-aħħar fil-Greċja dawn in-nirien huma isiru mħabba il-politika tal-forestrija huma mhumiex tajbin mhumiex tajbin biżejjed. Iġifieri, il-livell ta' protezzjoni qed imur għall-ar pressjoni sabiex wieħed ibiddel l-użu tal-art kif tintuża l-art, imma dejjem kun hemm ċertu attività bla limiti, attività spekulattiva wkoll bla limiti anki jekk forsi dan il-fatt qed nippruvaw naħbuh, għalek huwa importanti li aħna naraw x'namlu biex nevitaw in-nirien u ikonna politika u xogħol iktar koordinat fuq livell Ewropew. Għalhekk f'dan l-isfond hemm bżonn niżguraw li jkollna politika komuni għall forestrija li tkun tista' titħaddem tajjeb kif suppost li tista' tiġi implementata u li darba l-dejjem inneħħu wkoll inrażnu dil-konfużjoni għax qisu ħadd ma jaf kif se jitratta din il-problema u kif se jevita n-nirien għalhekk huwa importanti li nadottaw approċċ vjabli biex nkunu nistgħu niżviluppaw politika ta' dan it-tip. Huwa importanti wkoll li konna miżuri ta' reforestation, hemm ċertu numru ta' studju xjentifiċi fuq dan is-suġġett u hemm bżonn naraw kif fl-istati membri ma jkonniex politika tal-gvern li tkun qed tiffoka iktar jew biss fuq il-bini, fuq il-bini ta' djar, fuq artijiet fej suppost kien hemm il-foresti. Hemm bżonn ngħidu nammettu l-fatt li l-approċċ li kellna fil-passat mhux dejjem kien tajjeb. Għalhekk hemm bżonn inbidlu l-approċċ biex aħna ngħinu l-biodiversità niddefenduha kemm fuq livell, ħafna livelli f'nazzjonali, reġjonali u lokali. Ninvolvu ċittadin ukoll, ninvolvu n-nies li jgħixu f'dawn iż-żoni, fuq dawn l-artijiet. Noħol ukoll eh, postijiet ta' xogħol kim sejħa green li jkunu jirrispettaw l-ambjent. Naraw kif nistaw nġildu l-problema Hemm bżonn il-mekkaniżmi jkunu iktar effettivi biex dawn id-disastri naturali nevitawhom. Kif qal il-Kummissarju Dimas, hemm bżonn ukoll li niżguraw li l-konklużjonijiet tar-rapport eh, il-rapport ta' darbtej fis-sena nikkonsidrawhom u naraw ukoll li d-riżoluzzjoni tal-Parlament issir sabiex nsemmu kolli anki il-fondi ta' Ewropa jemżon jintnef jintnefqu tajjeb għax dan aħna għanna dover li namlu ħat-tfal tagħna. Issa imiss li sur kuntis għal grupp tal-xelluk. Grazie ħafna, Signora President, pajizi l-Greċja kif nafu għal tilet sena kellu jgħix dawn in-nirin li erdu ħafna art. Inna sa niddiskutu dan is-suġġett. Imma il-protezzjoni ma teżistix, per eżempju, għajn l-kas fateni. Ateni hija l-kapitali Ewropea li għanda l-iktar eh, rata ta' tniġġis, l-iktar rata għolja fl-Europa. U problemi li ġu minn pala riżultat ta' dan, ġifri jek wieħed jagħti daqatajn il-tibdil tal-klima u dan nabbinaw ma' diżastri qed naraw madwarna, inkunu nistgħu nifhom għaliex qed isiru u narfu l-fatt li l-linji ta' politika nazzjonali u anki Ewropej mhumiex qed jaslu, mhumiex tajbin biżejjed hemm bżonn li jkollna politika l-ambjent li tkun tista' tiġġieled ukoll it-tibdin tal-klima. Huwa importanti li meta l-artijiet jinqerdu bin-nirien l-approċ li nadottaw ma jkunx wieħed flessibli kif nafuq sissa. Għalek nixtieq nishtiq nsaqsih li kummissarju Dimas. Insaqsih jekk se jkun xem mapep ta' reġistrazzjoni tal-artijiet tal-foresti jekk ux se jkun hemm ukoll fondi għal proġetti speċifiċi sabiex wieħed ikun jista' jevita li jkun hemm dawn in-nirien fi żoni li huma high risk. Hemm bżonn li nifukaw iktar fuq dan ix-xogħol, mhux biss niddiskutuhom. U dan kollu jrid isir ta' malaj wara li jisiru l-elezzjonijiet fil-Greċja meta jkun hemm il-gvern il-ġdid dal-waqt. Hemm bżonn naraw eżattament x'qed isir fiż-żoni perikolużi u nixtieq u kol sur Dimas namilu l-auguri fil-jum tal-lum għax huwa il-jum tiegħu. il-festa tiegħu. Ħarika Buseski. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena sodisfatt ħafna eh, wara li smajt dak li kellek tgħid għax għarraft li qed tirrispondi għall litra li konna batnila fit-tieni ġurnata meta kien hemm in-nirien tal-foresti konna proponejna dak iż-żmien li hemm bżonn ikun hemm azzjoni xogħol flimkien fil-nofsinhar tal-Ewropa biex nkunu nistanu niġġieldu l-problema flimkien. Għalhekk dawn il-proposti dettaljati huma tajbin aħna sodisfatti mhux ftit li qed naraw ukoll id-deputati Grigi, Spanjoli qegħdin jappoġġjaw din l-idea ġifri l-Parlament Ewropew jidħol għal biċċa xogħol ta' strateġija Ewropea għal prevenzjoni u kif wieħed jista' jiddilja ma' dawn id-diżastri naturali. Sur Kummissarju, peress li il-tibdil tal-klima qed ukoll iġib il-nirien fil-foresti u anki l-arar, aħna tal-fema li qed nitkellem fuq fenomenu strutturali serju, ġifieri n-nirien u l-arar. Kif nistgħu naraw minn dak kollu li ġara dan l-aħħar? Imma ma ridux biss naraw l-affarijiet fuq medda qasira ta' żmien, anzi li konna strateġija u viżjoni itwal. Il-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Mediterran hemm bżonn jiżviluppaw politika li tirrikonoxxi il-fatt kemm importanti li wieħed ikollu għodda u jew inkella politika ta' kif wieħed jista' jiġġiela din il-problema nistaw nejdu li ħafna drabi il-pajizi fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa ikollhom approċ differenti fuq dan is-suġġett. Eh, meta għajt jitkellem fuq tibdil tal-klima naraw li dan huwa importanti li qegħdin nimxu l qudiem pass maġġel imma xorta hemm diżastri naturali huma konsekwenza ta' dan kollu. Hemm bżonn għal daqstant niżviluppaw strateġija għal prevenzjoni u sabiex nkun nistgħu niġġieldu dawn id-diżastri naturali. Għalissa l-unità li taħdem fuq dan is-suġġett hija waħda żgħira ma ħadmet veru tajjeb matul dan is-sajf. Hemm bżonn li din issa e, tkun iktar kbira li e, u naraw li l il-Parlament u anki il kunsill ikunu jistgħu jaħdmu fuq dan is-suġġett il-pajjiżi tal- tal-nofsinar tal-Ewropa hemm bżonn issa jaħdmu wit fit anki mas-sur Dimas. Għax huwa fl-interess tagħhom li jagħmlu dan. jiena rajt il-proposti tal-IPP, nista' naqbel magħhom dawn il-proposti u nista' ngħid li jien sodisfatt b'din il-riżoluzzjoni eh, li qed tiġi preparata Hemm punt ieħor li jiena xtaqt insemmi f'din ir-riżoluzzjoni li qed tiġi preżentata mill-IPP bħala preparamenti għall laqgħa ta' Copenhagen hemm bżonn li nagħtu iktar attenzjoni għall strateġija għall prevenzjoni u l-ġlida ta' dawn id-diżastri naturali. Ta' min wieħed isemmi lill budget biex isir dan ix-xogħol ġifir il prevenzjoni ta' disastri naturali, u għet irrit jiddiskuti dan il-punt. U f'Kopenhagen, hemm bżonn li noħol uħ dan il-mekkanizmu komunitarju. dan il-punt għandu jkun prioritarju f'din l-istrateġija Ewropea għal ġlieda u l-prevenzjoni ta' diżastri naturali. Nixtieq nara li priorità tibqa' ningħata għal dan is-suġġett. Issa sur open air għal non-attached. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi. Mela, dak li ġara fil-Greċja dan is-sajf hija xi ħaġa li m'għandha qatt terġa' tiġri fl-Ewropa. 75 eh, nar, sitta minnhom bla kontroll u dawn res ukoll lejn il-kapitali Ateni. Nix irridu nringrazzjaw dawk il-volontira li għenu fil-tifi tan-nirien, imma kienem dawn kienu kellhom ukoll ċertu limitazzjonijiet kien hemm eh, problemi. Anki it-tamir ma kienx kif suppost, ma kienx tajjeb, ma kienx modern biżejjed. Jiena mitħla tal-firefighting, eh, il-forza tal-firefighting fl-Austria u naf xi jridu jiffaċċjaw dawn in-nies anki jekk huma volontieri. Ġifieri kull appoġġ, kull backup ikun eh, verament importanti meta wieħed ikun fuq il-post jiffaċċja dawn it-tip ta' problemi serji. Għalhekk hemm bżonn nużaw l-ekspertiż li diġà teżisti f'pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Awstrija. Issa għandna rekord ta' xi mit-sena ta' dawn il-forzi ta' volontieri li jgħinu fil-tifi ta' nar ma' nies imħarġa apposta li jagħmlu dan. Jekk wieħed irid iqis xi proġett pilota, għaliex ma ngħidux li noħol u proġett f'reġjun speċifiku għal volontiera bħal daw. Jena les li nejn biex namlu dan Grazzi ħafna, dawn kienu l-interventi tal-gruppi. Issa nisimaw il-diskorsi l-oħra, sur Baħnie l-ewel. Grazzi ħafna, Signora President, eh, sur Komissarju, kollegi. Ovvjament jiena Sur Dimas nixtieq nirringrazzjah mhux biss tal-qija ta' huma risposti li tagħna u anki għal fatt li hu dejjem ta' ħafna attenzjoni għal dawn id-diżastri, l-katastrofi li qegħdin nitkellmu fuqhom u li fuqhom qegħdin nippreparaw dan ir-rapport. Ġifieri sa biex ikun hemm forza Ewropea għal protezzjoni ċivili. Jina dan il-rapport eh, ġi kont prezentajtu f'Mejju tal-2006 għadu eh, rapport fuqtu biex nejtek u mux biss il-Greċja unek hija konċernata, kull pajjiż għandu jkun konċernat em, katastrofi u kol Eh, marittimi, per eżempju eh, l-Erika fej, eh, ġifiri, per eżempju Ċernobil, ma ninsawx, hemm katastrofi oħra mhux biss in-nirien, il-tsunami per eżempju. Għaliex ma ngħidux li forsi għad jisir xi tsunami fil- fil-Mediterran kif ġara darba f'Messina, meta kienet inqerdet il-belt ta' Messina eh, fil-bidu ta' il-seklu 20. Dawn il-problemi kollha anki ta' tibil tal-klima tiġibu ċertu konsekwenzi għalhekk hemm bżonn li nibqgħu ambizzjużi jiena nirringrazzja l-Kummissjoni u l-Kummissarju Dimas li veru jixtiequ jaraw li l-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili se jibda jaħdem nistaw nimmaġinaw kooperazzjoni anke jekk maħniex 27 nibdew minn 12 jew 15 il-pajjiż. Meta jiena nagħmel lista ta' dawn il-katastrofi eh, naraw kulħadd jim il-qut. Fil-2002 rajna li kien hemm fil-Ġermanja, il-pandemiji, il-terrorizmu, dawn l kolla kollha jikkonċernaw kull ċittadin, għalhekk kulħadd għandu jkun ikkonċernat, kulħadd Eh, għandu jkun għandu jaħseb għal dan il-Parlament u l-Kummissjoni eh, il-Kummissjoni fejn jiena qed naħdem ovvjament se jappoġġawkom. Grazzi ħafna. Next rednerin is Frau Estrela. Grazzi ħafna. Is-Sinjur Estrela għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sur Kommissarju. Insabu hawnhekk għal darba oħra niddiskutu eh, nirien fil-foresti għaliex ta' kull sena ikonna nirien illi jeqirdu parti mill-foresti fl-Ewropa. U bit-tibdil fil-klima u tissin u kol eh, globali il-ġejjini ma tanċider li se jkunu għed promettenti dizastri naturali ma jistaw xieġu evitati, pero irridu nipruvaw eh, nwaqfuhom billi naqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet li kawżaw l-effett serra u jkollna wkoll politika dwar il-foresti li tirrikonoxxi il-servizzi provduti mill-foresti, speċjalment għal dak għandu x'jaqsam il-carbon sink huwa importanti wkoll illi infakru illi hemm bżonn naħdmu aħjar fuq livell Ewropew f'ħafna stati membri saru sforzi kbar kellna investimenti fil-forz ta' attività nar. Fil-Portugal, pereżempju adottajna pjan illi iffassal il-strutturar fit-territorju għandu budget sabiex jiġilet il-nirin modifikajna l-liġi tagħna u għandna programm sabiex eh, nindirizzaw zoni affettwati, però għad għandna nirien fil-foresti għalhekk ridu naħdmu aħjar fl-istati membri kollha affettwati. Għanna bżonn ukoll il-Kummissjoni Ewropea tadotta il-proposti li tresqom il-Parlament Ewropew f'numru ta' riżoluzzjonijiet hemm numru ta' dokumenti li jsemmu soluzzjonijiet ġa saret referenza dokument Barnier hemm oħrajn ukoll imresqa mill-Parlament. Jiena kont rapporter ta' rapport dwar id-diżastri naturali fil-grupp fil-Kumitat tal-Ambjent u wkoll għamilt numru ta' proposti. U importanti wkoll illi ngħidu il dawk l-istati membri illi oġġezzjonaw għal dak nixaqsam finanzi illi għal dak nixaqsam il-mekkanizmu huwa aktar oli meta tiġi biex issewi situazzjoni milli biex tiġi eh, situazzjoni ta' prevenzjoni. Il-konferenza ta' Copenhagen hemm bżonn toħroġ bi pjan ambizzjuż sabiex niġġieldu l-effetti ta' tisħin globali u l-Kommissjoni bżonn toħroġ b'direttiva dwar in-nirin, simili għal dik dwar l-arar. Grazzi ħafna. Għal minuta. is sura l forzi. De très graves incendies. Il-Korsika wkoll eh, bħal Katalunja, bħal Sardenja u anki l-Kanari, kollha ntlaqtu minn dawn il-problemi. Għal dawn iż-żoni u l-pajjiżi kollha hemm bżonn garantixxu s-solidarjetà Ewropea b'dan il-fond il-nixtieq insaqsi l-Komissarju kif se jagħmel dan. Fid-23 ta' Lulju ta' din is-sena fil-Korsika eh, kellna 44 gradi, kellna r-riħ minn naħa taxlok li ovvjament ġab il-problema li ġab tan-nar. U ma stajniex nlaħqu. Is-sena ta' qabel il-klima kienet ftit iktar ftit aħjar u Korsika ma kienx intlaqtet minn nirien. Imma meta jkollna ċirkostanzi tat-temp, eh, previżjonijiet tat-temp, eh, inkunu nafu jkun se jiġri, hemm bżonn li nkunu diġà nistgħu aħna norbtu fuq din l-unità tal-forzi eh, ċivili Ewropea li tkun lesta għal dan għax meta jkun hemm in-nirien ħafna darbi jkun tar twisq. Għalhekk hemm bżonn li morru lil lin minn dan il-proġett pilota li semmejt inti sur kummissarju. X'se tagħmel kummissjoni sabiex tagħmalajn din il-protezzjoni ċivili se tagħmilha teżisti sabiex jkun hemm protezzjoni għal ċittadini kollha nipproteġu wkoll il-flora u l-fona tal-Mediterran. Huwa normali li l-baġit tal-2010 ma jsemmix dawn il-bżonnijiet aħna se nagħmlu emenda li tmur f'dan is-sens business u nisperaw ukoll anki lill grupp tas Sur Urbanje l-IPP u jkun jista' jpoġġjana f'dan kollu. Grazzi. Tarritna. Grazzi ħafna. Issa għandna s-sur tusas għal minu ta' nofs. In-nirien fil-foresti huma problema politika wkoll f'pajjiżi bħal Portugal, Spanja, Franza, l-Italja u l-Greċja għandhom konsegwenzi seri għal-ċittadini u anka għall-ambjent. Mill-esperjenza tagħna fil-Greċja, in-nirin illi laqtu ix eh, u Attika u reġuni oħra fil-pajjiż waslu sabiex ikonna irda kbira jekk tħares lejn ir-reazzjoni tal-gvern f'pajjiżi tista' tara illi ħadu l-approċ li wieħed jistenna minn gvern kapitalista. Jekk tħares lejn il-fatti u kif intlaqtu l-persuni li jgħixu fil-reġun u li tilfu proprjetà u art fil-nirin, juri biċċar li kull tip ta' mekkanizmu li jiġi żviluppat jista' jkun modern. Jista' jkun serju biex jiffaċċja dal-problemi, ma dana kollu għat mu se joħroġna minn dil problema l-ambjent qed jiġi meqrut u l-ġejjieni tad-dinja kollha kemmi huwa fil-periklu. Għalhekk hemm bżonn nisiltu konklużjonijiet. Jekk qed jara ġara fit-12 ta' Settembru f'Evja fejn kellna irda tal-forest hemmhekk Bekk nistaw naraw li dana naraw b'mod konġunt mal-pressjoni illi eh, għanna e, fuqna qed nitilfu eh, ħajjiet e, hawnhekk u għal daqstant m'għandniex nippermettu illi l-approċ spekulattiv Eh, jirbaħ fuq il-prioritajiet ambientali u prioritajiet illi id-dinja tant bżonn. bżon. bżonn finanzjament serju sabiex ċittadini li jiexu eh, f'żoni mill-quta u bdewa li rridu jużaw l-art eh, kif suppost ikunu jistaw jamlu dan. Ma nistawx nħallu aktar individwi Ja irdu il-foresti, mżon ikonna politika serja, mżon ikonna forzi ta' attività nar u koll li jaħdmu kif suppost. Herzlichen Dank, auch wenn wir heute nicht so wahnsinnig unter... Grazie ħafna. Naf li nix pressjoni kbira ta' ħin il-lejla, ma dana kollu ninkoraġġix il-kulħadd sabiex juri eh, ċertu rispett lejn il-ħin allokat kortezija għal kelema ta' wara. Is-Sur Mauro, grazzi ħafna, Sinjura President. Bla dubju l-istrument ta' bilanċ li għandha l-Unjoni Ewropea sabiex tiffaċċja kwistjoni ek taħra huwa strument illi huwa utli bl-ebda dubju. Qed nitkellem hawnhekk dwar il-Fond ta' Solidarjetà. Imma veru wkoll li mill-2007 li hawn meta ħassejna li kien ġust nikkritikaw għal mod kif dan il-fond jaħdem semmejna wkoll il-kwistjoni tal-flessibilità. U importanti għal daqstant li tmexxija tkun flessibbli kemm jista' jkun sabiex niffaċċaw problemi illi naraw ta' kuljum. Per eżempju, huwa aktar minn ġust illi li tolbu perjodu ta' 10 ġimgħat mhux iktar li l-istati membri sabiex eh, jiprovdu id-dokumenti neċessarji. Imma għalfejn għalek ma noħorġux prisposti daqstant malajru. Fl-istess ħin u nistgħu nistaw naraw illi jekk minn banda u importanti Eh, hija importanti l-entità ta' dannu dan għandu wkoll eh, jiġi kalkulat għal dak għandu x'jaqsam diffikultajiet ta' territorju individwali sabiex naraw x'inhuma bżonnijiet differenti ta' reġuni differenti. Għal daqstant, għal żmien twil il-Parlament anka fil-Komitat tal-Budget ġie espress eh, ġew espress idejat ġbidna l-attenzjoni tal-Konsil u l-Konsil mux jati kasna għalix il-possibilità li nirvedu l-kwistjoni tal-flessibilità jippermettina sabiex intejbu il-fond ta' solidarieta u namlu aktar effikaċi sabiex jisolvi problemi enormi illi eh, ħanifacċaw fil-ġejjini. Għal daqstant it-talba sur komissarju u li nidun konsiderazzjoni pont 3 u 11 fil-rezoluzzjoni għalix l-aspett tal-flessibilità Man isoġ bih pala, pala talba tal-istati membri li għamlu li jridu sabiex ikollhom garanzija aħjar eh, għal dak ġaqsam risposti, ma pala talba illi b'intelligenza taqra it-tibdil għaliex fil-fatt dan l-istrument eh, ikompli jaħdem kif suppost. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Peres għal żewġ minut. Grazzi. Grazzi President. Sur Kummissarju fil-fatt huwa bla dubju ta' xej illi qed nimxu l-qoddim imma sadattant partijiet tal-Unjoni Ewropea qed tinħaraq u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm riżoluzzjoni sempliċement biex nistgħu nwarbu din l inkwiet kbir illi qed inkawżaw ħafna disgrazzi. In-nirien fil-foresti qed jkunu alimentati mill tibdil klimatiku u għalhekk jeħtieġ ikun hemm responsabiltajiet fi stati membri u kol f'komunitajiet autonomi huwa ċar illi dan il-Parlament qed jitlob il-Kommissjoni mod ċar biex jaġixxi b'mod sever u juża ir-riżorsi kollha li għandu għad dispożizzjoni tiegħu għaliex il-vittmi u lanqas il-ħsarat qed isiru ma jistgħu jifmu il-burokrazija li tiżdi u naqas jifmu rigward il-nuqqas ta' budget u jeħtieġ nagħmlu naġixxu jekk iġnużaw il-rizorsi li għandna inżiduhom u nimxu dim biex nipprevjenu u nevitaw <clears throat> dawn il dizastri u bekk nikollem responsabilitat tal-istati, miex problemi tal-pajjiżi tal naħat tal europa it-tibdil klimatiku hija kawza komuni. U għalek, <clears throat> waħda mis xogħlijiet prinċipali ta' dan tal-Parlament huwa illi jasal illi l-Unjoni Ewropea fil-Copenhagen biex ikun hemm ċaru tont dak li għandu jsir biex inaqsu kemm jista' jkun l-emissjoni tal-gassijiet bl-effett serra għaliex il-biċċa kbira ta' dawn it-nirien huma kkawżati minn dan u wkoll il-kawża ta' tibdil klimatiku. <clears throat> Issa dan hija l-sfida li għandu dal-Parlament biex tapprova din ir-riżoluzzjoni, però il-veru sfida huwa li issir titħol fil-prattika u bekk nistgħu nimxu l qudiem bl-ebda mod ma nistgħu nieqfu fuq dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Kellem li jmiss is-Sinjura Lopez għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Grazzi, President. Sur Kommissarju, Sinjuri Deputati, disgrazzjatament f'dan l-ewwel Eh, laqa plenarja jeħtieġ naraw din il-kwistjoni li issa saret issa disgrazzjatament tradizzjoni f'dak li għandu xaqsam mal-nirin. Et naraw iż-żieda tan-nirin fis-sajf tal-2009 illi ikkawżaw telfin ta' ħajjiet intilfu 20 ruħ f'pajjiżi u għalhekk jeħtieġ nagħti solidarità l-ewwel il-dawn il- li qed ibbagħtu umanament b'dawn il-katastrofi. Nixtieq insemmi wkoll dak li għandu x'jaqsam għal dak li effettwa il-ħajjiet ta' dawn in-nies, l-ekonomija tagħhom, il-patrimonju naturali, l-ambjent, it turizmu fir reġjun tiegħi inħarqu 22 hektarja u intilfu ħafna partijiet li għandhom interess ambientali. U għalhekk aħna għandna talba illi qed iżidu minna iċ-ċittadini tagħna. Ma nistawx għal darboħra għal sen oħra nkunu kapaċi li nistgħu nagħmlu effett. Jeħtieġ inkunu kapaċi li ngħinu dawk li qed isofru minħabba f'dawn in-nirien u iż-żoni li huma affettwati minn dawn in-nirien. Jeħtieġ nibqgħu naħdmu mod intensiv biex inżidu l-iżvilupp tas-servizz Ewropew tal-protezzjoni ċivili. Għalhekk nagħmel żewġ talbiet għall-Kummissjoni Ewropea nitloba illi tanalizza u tadotta il-miżuri neċessari biex ikun hemm eh, kompens għal telfin soċjali ta' dawn il-postijiet mill-quta. Umbat nitlob ukoll lill-Gvern Spanjol li għandu il-Presidenza tal-Konsil eh, mill-Jannar li ġej u għalhekk il-Gvern Spanjol jeħtieġ jitrasmetti s-sensibilità tiegħu lil sħabu u bekk għandu jdaħħal fil-kwistjonijiet prioritarji fil-agenda ta' xol tiegħu t sena d biex ikun hemm dan il-Fond ta' Solidarjetà Ewropea u għalhekk il-Presidenza Ewropea jeħtieġ illi tkun ċara ħafna b'mod deċiż biex ikun hemm strateġija komuni Ewropea biex jewza il mizuri kollha ta' prevenzjoni u biex bekk jista' jimxu jgħinu il- E, iwarbu dawn il-nirin bar fil-foresti. Grazzi ħafna. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Balzani für... Grazzi ħafna. Is-Sinjora Balzani għazux minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President. Eżis kollegi. Pala membru tal-grupp ta' Soċjaldemokratiċi u wara li ħarrist eh, bdiqa kbira propju fil-jiem li għaddew fl-Italja madwar il-belt ta' Ġenova fil-reġun tal Ligurja rajna serje ta' nirin illi eh, eret numru ta' zoni u għalek nħoss urġenza sabiex ikun hemm attenzjoni u kan intervent minn tal-Ewropa sabiex eh, neħilsu darba dejjem minn da' dizestri tant seħħu <clears throat> Mannix ikonna rikorrenza ta' daw id-dizastri għanna naħdmu l-kol fl-imkien kull-jum sabiex ma jkonniex katastrofi li jrepetu ruħom. Għalek naħseb li l-Europa biss tista' u għanda t-intervjeni b'mod effettiv permezz ta' atti vinkolanti sabiex niproteġu dawn iż-żoni li kull sena qed jirriskjaw li jispiċċaw e, jinħarqu. Għaliex huwa veru li fin-nofsinhar li dejjem naraw in-nirien jekk aħna naħarqu parti minn nofsinhar qed naħarqu parti mill-Ewropa kollha. Hemm bżonn politika ta' prevenzjoni, politika tal-foresti serja u ukoll hemm bżonn intervjenu bġlida bla ebda ħnina kontra kull tip ta' spekulazzjoni li hija marbuta direttament jew indirettament ma' daw id-diżastri pero għanna wkoll namlu aċċessibbli b'mod aktar wiesa u sempliċi l-aċċess għal riżorsi il-jum tant importanti sabiex intaffu l-effett ta' dawn id-dizastri. Għandi f'moħħi hawnhekk aktar minn kull ħaġa oħra l-fond ta' solidarjetà il għandu jkun strument illi jaġixxi b'mod rapidu għaż-żoni mill-quta. Grazzi. Grazie. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Grostet. Merci. Grazzi ħafna, Senjora President. Um, Aħna fl-2001 konna tlabna l-dan il-mekanizmu ta' protezzjoni ċivili fl-Europa. Meta ġara ġifiri il-knem il-problema ta' 11 ta' settembru. U nirridu naraw jekk taħdem xtajjeb din is-solidarjetà taħdem imma rrid tkun iktar effiċjenti. Hemm bżonn niżviluppaw żewġ punti r-reattività l-ewwel nett il-fatt li aħna u ċittadini kolla li ntlaqtu dejjem jgħidu li il mekkaniżmu u l-implementazzjoni dejjem jieħdu ħafna ħin u idumu ma jaslu riżultati ġifiri meta jkollok in-nirien, wieħed irid xi malaj kella kollox ikun għal xejn. Bżonn ikunu iktar flessibbli f'din l-implementazzjoni għax f'dan il-ċirkostanzi iż-żmien ikun kollox. Umbagħad hemm il-punt liħor dak tal-prevenzjoni, ma tantx nitkellmu fuq dan, għax nejjem nejdu nitlu fuq il-subsidjarità hawnhekk nejdu li l-istati membri li jaraw għal dawn l-affarijiet. Ma meta nitkellmu fuq il-qirda tal-ambjent, tal-biodiversità meta jeqret il-patrimonju ta' ċittadini eh, djarhom dak kollu li jippossed. Ovvjament u naraw l-irda wkoll mhux biss tal affajt materjali manki tal-ħajja tan-nies. Mela hawnhekk jiġifieri qed nitkellmu wkoll fuq ċertu atti kriminali hemm bżonn li konna l-aħjar budget biex nkunu nistaw nġildu dawn il-problemi. Ikonna dan il mekanizmu Ewropew ta' protezzjoni ċivili. mżon għalek li l-budget tagħna verament jikkonsidra din il-problema. Dan kollu ovvjament jitlob li aħna ikonna approċċi speċifiċi tal-lini ta' politika tal-foresti u anki tal-agrikoli. Fuq dan kollox ma nitkellmux bizzejiet. Kif se nagħmlu sabiex l-Ewropa tan nofsinhar ma tibqax fatalità. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Arzenes għal żewġ minuti. Ευχαριστώ πολύ kirja Πρόεδρε, kirja pitrope. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju, eżis kollegi. Għal snin sħaħ issa, n nofsinhar ta' Ewropa ilu isofri mill-problema ta' nirin fil-foresti u din hija xi ħaġa li qed isseħħ flek imsejħa dinja żviluppata. Nistgħu naraw illi il-foresti madwar il-Mediterran qed jinqerdu u dan se jkollu konsegwenzi fuq il-pjaneta tagħna. Qed naraw illi individwi ma jkunux jistgħu jirraġixxu u dim dawn il-problemi. Għanna bżon politika Ewropea adekwata sabiex Eh, niprevjenu nirin fil-ġejjini jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni fil-Greċja matul is-snin u riżultat serju tal-diżastru naturali, nistgħu naraw illi hemm bżonn ikonna koordinazzjoni bej protezzjoni ċivili għal forzi ta' attività nar kif ukoll eh, miżuri ta' prevenzjoni sabiex niffaċċaw il-problema b'mod eh, aħjar partikolarment jekk inqisu illi nirien fil-foresti qed jiseħħu anka viċin ta' ibliet jew ċentri turistiċi. Din hija xi ħaġa diżastruża. Qed naraw persuni li qed jibnu bini aktar malajl milli eh, milli jieħu l-proċess sabiex nadottaw liġijiet sabiex niprevjenu li jkun hemm din l-ispekulazzjoni fil-bini. Irridu nibatu messaġġ ċar fil-protezzjoni kontra n-nirin hemm bżonn inħarsu lejn il-kwistjoni tal-riforestazzjoni mod partikolari f'kuntest ta' tibdil fil-klima. Din hija xi ħaġa importanti ħafna hemm bżonn kooperazzjoni Ewropea sabiex niġġieldu n-nirien fil-foresti speċjalment f'dawn iż-żoni ek sensittivi. U f'kontest ta' Copenhagen u kol bżonn niżguraw illi aħna pala pajjiżi sviluppati nkunu nistaw nistabilixxu regoli li proteġu aħjar li dinja minn nirien fil-foresti. Hemm bżonn niżguraw illi il-foresti tagħna fl-Ewropa ikunu protetti b'mod aħjar fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss uh, huwa uh, sur Peter, żewġ minuti, grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri. Id-dimensjoni ta' nirin fil-foresti abżet il-mezzi sabiex stati zar u medji mm, f'żoni fejn hemm nixfa biex kun jistgħu jirrispondu l il-Konsil għandha twaslinna il-miżuri mingħajr restrizzjoni hemm bżonn li nużaw dawn il-finanzi għal prevenzjoni. Din hija xi ħaġa illi għanna ninkludu fija anka politika l-agrikoltura, anka f'termini ta' assistenza. Però il-responsabilità nazzjonali hija importanti sabiex niżguraw li jkun hemm pini aktar ħorox għal persuni li qabdu nirien għata posta u anka persuni li kawżaw nirien pal dawn. Hemm bżonn koordinazzjoni aħjar l-arfin tal-brigati ta' attività nar fl-Ewropa għandu jiġi mqassam sabiex nirrispondu aħjar għan u għanna namlu arranġamenti għal kollaborazzjoni transkonfinali u koll. Dan għandu jisir ovvjament minnajr ma nirfsu f'żoni li huma ta' kompetenza tal-Istati Membri. ħaġa importanti ħafna din għaliex dawn għandhom il-prerogattivi tagħhom. Jidirli illi għanna nottimizzaw il-rizorsi nazjonali qabel bat naddu sabiex nitkellmu fuq forza ta' dividanna fuq livell Ewropew jew eh, forza ta' protezzjoni fuq livell Ewropew. għan nimxu pass pass. U l-aktar ħaġa importanti hi li niżguraw illi l-assistenza Ewropea tkun disponibbli il eh, fond ta' solidarità għandu jwassal għal edukazzjoni u koordinazzjoni ħjar grazzi. Grazzi Signor Ayala għal minuta. Grazzi l-ewwel net u kol noffri solidarietà il-vittmi u l-familji tagħhom għaliex kull sajf u veru illi jeħtieġ eh, nsemmu din il-kwistjoni u għalhekk forsi l-iktar ħaġa importanti li l-Ewropa jkollha strument effikaċi u u li forsi għax jina eh, jina forma parti fit trasporti u għalek jettiċ illi nsemmu xi ħaġa li tiġbaħ din il-ħaġa għal pjantazzjoni fuq is-sigurtà fit-toroq biex ikonna l-istess għanijiet biex ikun hemm intervenzjoni ta' malajr skont huwa meħtieġ kif ikun hemm ukoll fit-toroq u għalhekk ukoll intejbu il-nies professjonali l-formazzjoni tagħhom ukoll element fundamentali huwa illi ikun hemm kultura ta' prevenzjoni bil-mod il-mod qed naslu għal dan qed naslu għal dan fit-toro. Allura tajjeb li naslu wkoll ukoll fil-nirien fil-foresti u għalhekk din is-solidarità il-Gvern Spanjol li bat l-aeroplani neċessari forma parta da din is-sensibilità f'din ukoll dan għandu għalhekk nifirħu li dan il-proġett pilota u jista' jinbidel ma' għada korp ta' intervenzjoni li jien nemmen li u importanti. E, u għalek jeħtix nużaw dawn il-fondi biex ikun hemm il-protezzjoni tal-artijiet. Grazzi ħafna. Muchas gracias, Mr. Franco, please. Tu... Issa Sir Franco għal żewġ minuti. Sir President, Sur Komissarju, Deputati, Dan is-sajf il-foresti tal-Mediterran reġawnaw in-nirien fil-Korsika, f'Spanja, fl-Italja, f'Marsilja, fil-Greċja, erba mit telf ettari in-erdu. kienem problemi għal biodiversità ġifiri proċessi li ma jinnistawx nerġaw l eh, lura. Mela, dan kollu qed jiġri sena wara sena. U mħabba l-effett multiplikatur tal-tibdil tal-klima jiena nappella biex ikun hemm sforzi koordinati fuq livell Ewropew biex ikun hemm ġlieda kontra n-nirien naraw li namlu ħafna iktar proġetti fuq livell mediterranju sabiex ukoll anki fl-ambitu tal-Unjoni għal-Mediterran jisiru dawn il-proġetti hemm bżonn ikun hemm sistema Ewropea ta' informazzjoni pala proġett pilota imma hemm bżonn nirriformaw il-Fond ta' Solidarjetà Ewropew sabiex dan ikun biċċa qodda li ġib riżultati tajbin f'perjodu ta' kriżi biex ikun hemm protezzjoni verament tal-Ewropa, anki l-Europe Aid em, da, dan li rajna jsir mis-Sur Barnier fl-2006 jina naħseb li problema Eh, anzi hemm bżonn li naraw il-prassi tajba għal prevenzjoni, naraw x'nistgħu nitalmu mill-oħrajn fejn ngħix jiena nista' ngħid li aħna għandna diġà storja twila ta' kif naħdmu fuq dan il-punt u nista' noffri l-għajnuna tiegħi. Grazzi. Arvoisa puhemies, kulunut vuosi. Grazzi ħafna sena li għaddiet kienet waħda mill-iktar dizastruzi u rajna tant ettari illi nħarqu fil-foresta mediterranea. U għalek nifmu il-konsekwenzi ta' dawn in-nirien tal-foresti għanna il-problema ta' tibdil fil-klima li tħassar ħafna affarijiet u fis-sjuf tagħna għanna staġunijiet twal illi e, huma e, faċilment jippermettu dawn in nirin rajna partijiet ta' Spanja u ta' Portugal illi bdew iktar kmini mill-snin ta' qabel u dana mbagħad jipproduċi nuqqas ta' ilma wkoll u għalhekk tibdil tal-użu tal-artijiet u kol ħazzen spazzjoni ħafna fatturi ekonomiċi u kol per, per eżempju fil-Kalifornija u fl-Australia imma ma nistawx inwarbu l-problema bħala ħaġa ta' kawza naturali bis biss nħarsu u kol lejn tip ta' foresti u ta' siġar u l-azzjonijiet jew pjuttost nuqqas azzjoni li tijet mill-autoritajiet biex iwarbu l-azzjonijiet kriminali. It-tibdil klimatiku qed iwassal għal sitwazzjoni li tirrepeti ruha b'dawn il-fenomeni kollha li jarġaw jiġru minn sena għall-oħra u jgħet nagħmlu minn kollox u iżjed biex naqsu li dawn jiġru l-istati membri u l-Unjoni Ewropea Eh, jeħtieġ nibdew naħsbu jekk mhix prodotti mill-aġenziji umani pjuttost milli minn iżdastri naturali. Grazzi issa is-Sinjura għajen għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, nixtieq nitkellem ukoll jien flimkien illi il-prevenzjoni hija kwistjoni importanti ħafna eżiet u in għalja minn dak li eh, eh, niġildu wara li jiġru għalhekk jeħtieġ nimmobilizzaw ir-riżorsi kollha tagħna billi konna osservanza bil-satellita, ikonna sistemi ta' allarm u dana rajna illi qed iċċeġa isiru fil-Finlandja fuq livell nazzjonali u hemmhekk stajna nikkonċentraw biex ikonna equipment adattat għal dawk li jġildu n-nirin meta ikun hemm rapport ta' nirin. Dan ovvjament u affettwat mit-tibdil tal-klima u biex nitrattaw li jeħtieġ li konna ftehim bħal dak li ġiġi studjat fil-Copenhagen. U jeħtieġ konna miżuri adattati fuq livell nazzjonali bil-politika tal-foresti protezzjoni tal-foresti tagħna dawk l-ispeċi ta' siġar illi jeħtieġ ikunu ta' livell illi jistgħu jippermettu illi ikun hemm eh, umdità biżejjed fil-ħamrija u kol il-miżuri ta' inġenerija ċivili kollha kemm huma li jistgħu jgħinu biex jipproteġu il-foresti tagħna dana jiddependi mill-Istati membri naturalment l-Unjoni Ewropea ma tistieħu responsabilità dwar dan f'kull pajjiż membru. Situazzjonijiet fejn hemm noqqas ta' attenzjoni fuq dan il-punt. Għalhekk dak li xi għajnuna ta' emerġenza, intervenzjoni ta' intervenza, investimenti fit-stul biex naplikaw dawn il-miżuri ta' prevenzjoni. Issa immiss il-kellim is-surmato għal żewġ minuti. Grazzi President, Sur Komissarju. Nirin dejjem hija traġedja għal persuni u kol għall-ambjent, għall-ekonomija u għall-livell soċjali. Jiena kelli disgrazzja li għext bil-viċin ħafna din it-traġedja fil- eh, fil-Kanarja din is-sajf. U jiena konvint illi jeħtiex napprovaw din il-risoluzzjoni unanimament hija rizoluzzjoni kompleta illi fuq kollox tagħmel ħaġa importanti illi tfakkar il-vittmi kollha u tagħti omaġġ lil dawk kollha illi qed jaħdmu eh, b'mod serju, b'mod volontarju biex iġildu dawn ir-rin. Imma hija rizoluzzjoni importanti għal dak li huwa importanti f'dak li meta għanna tant ettari li qed jintilfu kull sena U koll hija riżoluzzjoni importanti meta nħarsu lejn il-kawżiet illi qed jikkawżaw dawn il-nirid. Qed inżommu il-foresti tagħna mod inadekwat u koll dawk illi qabdu n-nirien apposta jgħalek jeħtiex naġixxu b'mod ċar ħafna bi strateġija ta' prevenzjoni tar-riski kollha u tipprepara strateġija effettiva biex tiġġieled kontra d-diżastri naturali u għalek għandu jkun hemm protokoll għal azzjoni uniformi u wkoll huma meħtieġa l-għajnuniet biex narġaw waqfu il-potenzjal produttiv u biex nikkompensaw l-infi ta' xogħol mitluf u kol kif għal komissarju il-koordinament bejn l-istrumenti differenti komunitari, il-fondi strutturali, il-fondi ta' solidarietà, illi għandhom ħtieġa ta' reforma u jkunu iktar flessibbli u kol strumenti pal X Plus mekkanizmu li deġa tkellimna dwar risposta rapida biex ikonna iktar nistaw illi din il-proposta ta' rizoluzzjoni timxu l-qoddim dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi issa l-kellim li mis Sur Fernandez għal zoċ minut. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi Kummissarju, kollegi. Issa huwa żmien illi nuru solidarità tagħna imma wkoll tagħtina okkażjoni u ngħid fil-fatt illi huwa dmir għalina illi ntejbu u nbidlu u naġġustaw l-affarijiet. Naturalment, din tapplika għall-Unjoni Ewropea eh, għall-Fond ta' Solidarità, jettieċ li dintuża dan il-fond u fil-ħin biex bekk ikun jista fil-fatt jgħin biex eh, nittrattaw dawn id-diżastri. Jett iġi ntejbu il-politika tal-foresti, politika Ewropea dwar il-foresti, lan taħħa għanda jkun illi natu valur il-forestana u niprevjenu il-nirin. Eħdix eh, nunnotaw li jem ħafna stati membri, minn il-Portugal per eżempju, illi laqqas għanna reġistru tal-artijiet u ħafna drabi laqas taf eżattament ta' min il-art u għalek dan huwa diffiċli ħafna meta titkellem dwar il-foresti u il-politika ta' prevenzjoni. fil kuntest ta' din il-prevenzjoni hemm ħaġa illi nwassal għal suġġeriment għaliex m'għandniex ninkludu il-foresti u l-prevenzjoni tal-azzjoni ta' prevenzjoni bħala parti tal-pjanta ta żvilupp ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Il-European Union Recovery Plan biex nipromovu il-tindif tal-foresti unużaw il-linjam illi huwa prodott f'dawn il-foresti biex għal-użu ekonomiku u għalhekk jidirli qed naħdmu ta' ħbib tal-ambjent qed nipproteġu il-foresti u fl-istess ħin qed u postijiet ta' xogħol u dan huwa wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur van Mr. Floyd għal żewġ minuti. Grazzi, President. Hija ħaġa pożittiva illi f'din l-ewwel ġurnata f'dan is-seduta parlamentari qed nitkellmu dwar il-diżastri naturali fil-Europa t-isfilu għanna rizoluzzjoni tajba li ġiet preparata mill-kollegi tagħna. Il-kwistjoni tal-effett tagħhom fuq il-persuni umani dawn il-nirien kienu eh, fil-naħat isfel tal-Europa, ma forsi jista' jkollna xi diżastru naturali f'portijiet postijiet oħra tal-Europa. fil reġjun fil-komitat tkellimna dwar kif nistaw nużaw il-fondi ta' solidarità. Irridu nassiguraw illi dawk l-istrumenti li jeżistu diġà huma streamline u jkunu iktar effettivi. Komissarju Dimas, fil-Parlament semma eżattament fejn nistaw jisiru t-tip imma l-Konsil ma għamel xej dwar dan għal snin twal hemm xi moviment dwar dan. semmejt t-titjib biex nibatu l-aeroplani u tant suġġerimenti oħra li saru imma qed nisimgħu silenzju assolut dwar dan min-naħa tal-Kunsill. U meta nitkellmu dwar il-forza tal-protezzjoni ċivili hija idea mill-aħjar fi anfisa li l-Ewropa jkollha strument imma dan jiddependi naturalment fuq l-Istati membri. U ma jeħtieġ li jtejbu il-bażi tal-kapaċitajiet u fir-reġjun iktar wiesa jekk dawn il-forzi għandhom ikunu eh, eh, possibbli li tista' tilħaqhom. Dinna mhix ħaġa li tista' tagħmilha mod ċentrali hija l-istati stati membri għandhom jimmexxu dan. U mbagħad rigward il-fondi għaliex ma nibdewx. Nistgħu ndaħluha fi pjan ekonomiku tar-kupru biex nistaw nagħmlu mill-aħjar u nużaw mill-aħjar dawn l-istrumenti. Grazzi ħafna. Issa s-sur Antonio Kanzjan għal żewġ minuti. Grazzi President, Sur Kommissarju, Ija ħaġa tajba riżoluzzjoni illi hija preżentata mill-PPE rigward id-disastri naturali imma nixtieq infakkar xi punti illi ma semmewx Il-lejla semmejnijom imma ma jsemmawx fil-rizoluzzjoni. Is-sajf li għadda minn barra id-nirin kien hemm ukoll diżastri oħra. Ukoll fil-weekend li għadda jiena niġi minn reġjun Taljan il-Veneto illi bejn Ġunju u Lulju kellhom ħafna diżastri naturali minħabba li riħad kbar nsemmi xi postijiet illi fir rizoluzzjoni jeħtieġ illi nżidu dawn id-diżastri naturali, mhux biss il-nirin. Disgrazzjatament mhumiex affarijiet li jsiru biss imma oħrajn, diżastri oħra u għalhekk dawn huma kollha minħabba fit-tibdil klimatiku u għalhekk jeħtieġ ninsistu dwar il-miżuri ta' prevenzjoni u biex ikun hemm infrastrutturi adatti biex nevitaw kemm jista' jkun u naqsu kemm jista' jkun id-danni li jsiru nistaw nsemmu tant postijiet li huma eh, mil-quta minn dawn id-diżastri naturali. U ħafna drabi jiddependi wkoll mill kif iġipruħu l-bniedem jeħtieġ naċċertaw minu responsabbli insibu minu ħati u nnatu il-nieħdu l-miżuri kollha biex ikunu imwasla il-qorti u jiġu kastigati meta jikkawżaw dawn il-dizastri. Hija ħaġa importanti il-infittxu illi l-intervent ikkun imdaħħal il-dizastri kollha nżidu il-fondi, nisimplifikaw il-proċeduri u ikun hemm iktar koordinament u flessibilità illi diġà semma il-kollega tagħna Sur Mauro. Grazzi. Grazzi Sur Kanzjan. Dak kien l-aħħar kelli, skont il-lista, issa imxu fuq il-catch di għaj. Et nara s signora Magenes et titlob li titkellem. Grazzi, Sur President. Kontet nistima dan il-dibattitu fl uffiċu u fl-Irlanda mannix din il-problema illi il teżisti fin naħat isfel tal-Europa. U kontet najt illi f'din il-kamra nitkelmu kwistjonijiet illi jaffetwaw il-pajizna. U peress li kena dibattitu dwar il-trattat tal-Lisbona u s-solidarieta fost l-Unjoni Ewropea hija ħaġa ħażina illi nitkellmu kwistjonijiet illi huma sfistati membri tagħna biss. <coughs> Imma wkoll nitkellmu iktar solidarità bejn il-membri ta' din il-Kamra bil-prekupazzjonijiet ta' ċittadini nixtieq illi oħrajn jitkelmu preokupazzjoni ta' pajizi oħra illi jihdu interess fil-problemi tagħna tal-Irlanda. L-Ewropa għadha taħdem għal kulħadd u maħniex qed inħarsu biss lejn l-interessi ta' pajjiżna biss. Dan huwa wieħed minn nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea u jeħtieġ illi niġġieldu ħafna dwar dan u għalhekk nagħti l-appoġġ tiegħi għal dak li qed nagħmlu u nagħti s-solidarità tiegħi għal problemi li jeżistu fin-nagħti sfel tal-Ewropa. Jeħtieġ trattaw il-dawk illi qed jikissru u bżonn li qed prevenu kemm jista' jkun u hemm qed tagħtu l-fondi ta' solidarità għal dawk li għandhom bżonnhom. Grazzi. Grazzi. Issa Sur Lopez Aguilar għal minuta. Sur President Komissarju Dimas, jiena membru ta' dan il-Parlament tal ewwel darba illi kontelet fis seba ta' ġunju imma mid-dibattitu kull darba narġaw naslu għalih f'dawn e, biex nitkelmu dwaru f'Settembru. U e, dan hija problema principalment tal europa t t'isfel, Spanja, l-Italja, Portugal u Spanja. Diġa semma il dak li ġara fil canary fil-Canary Islands. Imma hija ħaġa importanti li nkunu nafu illi dina ħaġa illi taffetwa innaħ tisfel jeħtieġ inżidu il-kapacità illi nistaw natu il-valur miżjud illi eh, niprevenu il-koordinament tal-istituzzjonijiet, il-Kommissjoni, il-Konsil u l-Parlament Ewropew bir rizoluzzjoni li qed titkellmu b'kooperazzjonijiet tal-Stati membri imma u koll biex natu risposta u għalek jħetix naddu għal dibattitu u nimxu għal impuls tal-management ta' dan il-fond ta' solidarità dwar l-emerġenza u nmexxu il-qoddim. U jħetix li nimxu l-qoddim. Issa il-President waqfu il-kellima xaddilu l-ħin tijaw. Como consecuencia del cambio climático y el calentamiento global. Muchas gracias, thank you very much. Grazie Hafna għal minuta ma nist dinja problema li teffettwa l-pajizi t tal-Europa kull sajf, il-Greċja, il-Portugal, Spanja, l-Italja, u għalek jeħtieġ li imbidlu il-situazzjoni. Erdinna il-foresti tagħna il-biodiversità qed tinħakem u għalhekk ukoll ukoll qed jintilfu ħajjiet umana u għalhekk wasal il-mument illi nħarsu direttament biex naraw minn fejn ġejja din il-kwistjoni tant kera. Naraw daqsxej is-sitwazzjoni medjambientali u jeħtieġ inħarsu b'attenzjoni lejn is-CAP u naraw kif nistgħu nużaw il-prevenzjoni kif jista' jkun. Għandna natura multifunzjonali tax-xogħol fir-raba biex nipromovu il-raba u dawk li jaħdmu fir-raba u nejnu biex nipprevjenu din il-problema tan-nirin tal-foresti kull sena. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Benarafov għal minuta. Kollegi, Jiena naqbel mal-Komissarju Dimas meta speċjalment kellem kemm huwa importanti li aħna nejnu anki li lin mill-kontinent tagħna. Aħna fl-qafas tal-Unjoni tal-Mediterran mm, nistaw nimmaġinaw li natu din lajnuna anki naddu l-ekspertiż fuq il-foresti ġifiri fl-isfond anki permezz tal-Unjoni għal-Mediterran. Thank you also for keeping the time limit. And finally, Mr. Luan. Sa, Issur Luan. Grazzi ħafna. Din is-sena l-Portugal, Franza, Spanja, l-Italja u l-Greċja raw ħafna nirien tal-foresti. Fil-Greċja dawn in-nirien erdu mhux biss ħafna art imma anki djar. Hemm bżonn naraw kif nikkoordinaw ix-xogħol tagħna. Franza, Ċipru u Spanja batu l-ajruplani biex iġildu dawn in nirin jittifita n nar Il-Fond ta' solidarietà tal-Ewropa jista' jgħin ukoll f'ċirkostanzi bħal dawn ċifiri meta għet jasal biex jerġa' jibni l-infrastruttura biex jagħti ċertu eh, djar jew inkella shelter urġenti għan-nies li jisfaw mingħajr djar. Irridu innaqsu l burokrazija sabiex ikun hemm iktar aċċess għal dan il-fond. F'pajjiżi is-sena l-oħra f'Lulju kien hemm katastrofi eh, eh, naturali u sissa sa' settembru tas-sena ta' wara Fl-Ungerija ma kienx għadna ma rajniex dawn il-flus. Hemm bżonn li jkollna strateġija veru ta' intervent. Grazzi ħafna. Sa fl-aħħar nistieden il-Kummissarju biex jalaq dan id-dibattitu. Grazzi ħafna. L-għennet jina nishtiq li ringrazzja il-membri ta' dan il-parlament għall istqarijiet veru tajbin li għadhom kemm għamlu matul dan id-dibattitu tal-lejla ħarġu ħafna idejat tajbin. Situazzjoni ta' emerġenza bi-konsekwenzi fuq l-ambjent, eh, problemi ta' flus u anki konsekwenzi fuq il- umana juruna dan kollu li hemm bżonn naraw kif natraw din il-problema li kull ma tmur qiegħda tmur għall-ar. Ġifieri mhux biss wieħed irid jitkellem fuq in-nirien fil-foresti li naraw l-iktar fin-nofsinhar tal-Ewropa, imma hemm diżazz naturali oħra li ma rridux ninsew bħalla rar Għalhekk hemm bżonn insaħħu, ntejbu miżuri Ewropej li nkunu nistgħu nużaw f'sitwazzjonijiet bħal daw. Naraw ukoll x'valur miżjud nistgħu nsibu għal ċertu miżuri. Issa fuq in-nirin ta' dan is-sajf hemm bżonn li niftakru li għal-komunità huwa importanti mhux biss li ntejbu il-mod ta' kif wieħed jaġixxi f'mumenti bħal daw, imma ovvjament hemm l-aspett ta' prevenzjoni u ta' kif wieħed jista' jevita l problemi bħal dawn semmejna dan il-punt ħafna drabi hemm bżonn ukoll li wieħed jara kif jaħdem fuq l-aċċessibilità għall-informazzjoni fuq id-diżastri, diżastri li jiġu kawżati minn nies u wara li issa smajna eh, dawn il-proposti, aħna minna ħatanet nistennaw reazzjoni tal-Parlament u anki tal-Konsil. U jiena, qed nitkellem hawnhekk fiħdan dan il-Parlament ġdid, naf li muntomx se tuqodu d Hemm bżonn li safrar naslu b'dan il-pakkett u fir-riżoluzzjoni li intom se tifutaw. Din il-ġimgħa stess U importanti li wieħed jatira l-attenzjoni għal dan it-tip ta' xogħol li jrid jitwettaq. Nixtieq insemmi ukoll u s-Sinjura Pudimata referit għal dan il-punt anki kienu oħrajn li referu għal kwistjoni tal-tibdil tal-klima. U l-fatt li il-bżonn li ikunem koordinazzjoni aħjar Emżon u koll nerġaw nirrevedu l-istrateġija tal-komunità inkwantu għal-forestrija biex kollox ikun jiġi inħarsu lej dawn il-kustjonijiet kollha f'daqqa. Naraw xolqot u xiġib xi kawża nirien tal-foresti. U fil-komunikat tal-Komissjoni nixtieq nfakkar punt intu importanti tiegħu dak li ħareġ il-ġimgħa l-oħra dak li għandu x'jaqsam mal-fondi ġifiri anki dwar l-izviluppi li nasbu li se jsaħu f'Kopenhagen kwantu għal tibdil tal-klima. Meta wieħed pereżempju jsemmi il-finanzjament hemm bżonn li nemendaw ċertu affarijiet għax il-tibdil tal-klima qed naraw kif jiżjolqot b'mod modi differenti fil-pajjiżi żviluppati. il-kwistjoni tal-GHGs, il-greenhouse gases. Dawn l-affarijiet kollha rridu nħarsu lejhom u naraw x'implikazzjonijiet x'konsekwenzi jistgħu kollhom dawn il-punti differenti. Jiena l-proposta tiegħi mhix li noqogħdu nistennew sal-2013. Irridu nibdew mill-2010. U il-Kunsill Ewropew dan ix-xar jew inkella f'Ottubru, hemm bżonn jilħaq ehm, ftehim għal fatt tal-fondi li dawn iridu jisiru aċċessibbli issa għal dan it-tip ta' problemi, problemi sabiex naraw li bil-proposti Ewropew irridu nimxu l-qoddim. Punt importanti ieħor għal kem dak kollu li smajna l-lejla kollu kien importanti u kien faqtu Imma wieħed irid jagħti daqatajn il dan il-mekkaniżmu ta' finanzjament u anki miżuri fuq livell nazzjonali. Il-Kummissjoni se tagħmel l-almu tagħha sabiex tiżgura li dan il-Fond Ewropew ta' Solidarjetà jkun jista' jiġi jkun jista' jintuża mill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom. Kien hemm xi membri li wkoll semmew il-bżon għal iktar intervenzjoni. il komissjoni għal bżon li tkun iktar proattiva. Hawnhekk hemm ħafna kwistjonijiet involuti, ma nafx eżatt għabbażi ta' xiex intom edin tipproponu li il-Komissjoni tkun proattiva. Ġifri, fuq il-fond qed naqblu ma bżon forsi ta' min wieħed li jara xi orjentazzjonijiet jew direzzjonijiet differenti Hawnhekk qed nitkellmu um, real time biex nieħu l-eżempju tal-nirin fil-Greċja, dan biss pal eżempju meta ġi l-messaġġ waslinna l-messaġġ uffiċjali mill-gvern eh, Grek, Sija wara biss l-ajruplani telqu mill-Italja, ġifiri l-ajruplani italjani marru biex jgħinu. Ġifri qed nitkellmu hawnhekk fuq real time, reazzjoni immedjata. Kien hemm xaħat li rrefera għal problemi oħra, diżastri bħal tsunami jew nkella l-uragan Katrina rajna li f'dawn il-pajjiżi fej saru dawn il-dizastri, il-protezzjoni ċivili tintuża b'mod tajjeb, hemm bżonn li nitalmu minn dak li ġara dan l-aħħar snin. Naraw x'inhuma l-possibiltajiet ta' finanzjament li jeżistu diġà sabiex l-ambjent nkomplu nipproteġuh u anki naraw ukoll insaħħu insalvaw l-interessi taċ ċittadini Ewropew. Il-nies għandhom raġun meta jgħidu li għal dak li għandu xaqsam mal-ambjent hemm bżonn ikunu iktar flessibbli huwa minnu li jekk irridu naġixxu kemm jista' jkun malaj dan huwa lan ukoll tal-font ta' solidarjetà wieħed ikun qed jara eżattament li eh, għal fatt li bżonnijiet ikunu veri u wieħed ikun jista' jara f'eżattament x'inhuma dal-bżonnijiet l-autoritajiet nazzjonali u reġjonali għalhekk iridu ikunu implikati dawn tal-aħħar hemm bżonn li jkunu f'pożizzjoni li l-miżuri jieħduhom huma wkoll. Ovvjament dejjem hemm ċertu kondizzjonijiet biex wieħed ikun jista' jibbenefika minn dan il-Fond Ewropew ta' Solidarjetà, ma ma jistax ikun li pajjiż jibqa' jistenna sena biex jirċievi fondi minn dan il-fond ma baqalix ħin biex nirrispondi għal mistoqsijiet speċifiċi, ma kien hemm xaġa li mhux ta' min wieħed jinsija. Kien hemm numru ta' interventi li semmow il-rkupru ekonomiku u l-pjan ta' rkupru li dan it-tip ta' problemi għandhom jitħlu u kol fil-pjan ta' kupru Ridu naħdmu biex aħna nevitaw dizastri nazzjonali għax bekk ikun hemm konsekwenzi jew inkella kontribuzzjonijiet f'setturi oħrajn. Huwa suġġett li dejjem insemmu. Iġifri fl-attività ekonomika tmur għall-aħjar jekk aħna nkunu nistgħu nevitaw diżastri nazzjonali. Ikun hemm eh, ukoll iktar xogħol irridu naraw li miljoni ta' euro ikunu emmek aċċessibbli biex jintużaw f'kas ta' bżonn U naħseb li huwa wkoll importanti meta wieħed ikun qed jitkellem disastri nazzjonali biex nagħlaq hawnhekk nixtieq nenfasizza il-punt li fatt li meta wieħed jitkellem fuq terremoti, nirien, ta' foresti, interventi militari, nafu ġifiri li dawn l-għajnunit jintużaw għalek anki f'każi ta' arar u anki movimenti ta' popolazzjoniet rajna xġara fil-Libanu meta kien hemm il-konflitt hemmhekk. Ġifieri dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet aħna rridu naraw li nkunu qegħdin nejnu ovvjament il-fattur ta' riskju ta' periklu għat musejn eret kompletament imma kull situazzjoni ta' krizi rridu naraw kif naffrontawa nsaħħu l-sforzi tagħna ta' prevenzjoni naraw kif niproteġu ċittadini u l-ambjent. Għal darboħra nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew sabiex jagħti l-appoġġ tiegħu biex nikkumbattu dawn il-diżastri naturali li huwa fl-interess ta' ċittadini kollha. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzjak sur Kummissarju tal-inti ġejt diskuti magħna u anke tal-risposti li tajtna. Grazzi ħafna mela nagħlaq dan id-dibattitu il-vot issir nhar l-erba. Bekk inkomplu bl-aġenda tagħna u nkomplu issa bil-punt li jmiss Se nitkellmu issa dwar l-istqarrija tal-Kummissjoni għal ftejjim ta' kummerċieles mal-Korea ta' Isfel l-impatt fuq l-industrija Ewropea. Signora Ashton, nixtieq nistiednek biex eh, tagħmel interventi grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sor President, Hemm potenzjal kbir għall esportazzjoni fis-swieq Azjatiċi li għandhom rata olja ta' tkabbir, però ovvjament ostakli kbar ukoll. Apparti mill tadidit multi